Chers collègues, merci de gagner. Kollegi, jekk ġobkom ħudu postkom, ħalli nkunu nistaw inkomplu bil-qatana. Eh, anzi, niftaħ il-laqa tal-Komitat fuq it-Trasport. U l-ewwel punt tal-aġenda tagħna huwa l-elezzjoni tal-President tal-Burro ta' dan il-Kumitat tat-Trasport u Turizmu. Nixtieq Infakkarkom li l-ewwel nett għandna bżonn il-President u mbagħad taħt eh, eh, l-auspiċi tiegħu eh, neleġġu anka il-viċi presidenti u jiena ħansemmi wkoll min huwa min jista' jivvota. Is-Sur Rinesku għal minflok is-Sur Marinescu ħajkun hemm jivvota sur Preda u sur Pust u kol jista' jivvota bħala sostitut U mannix informazzjoni fuq il-katiketa, għal-sur vandalin, flok il-sur vandalin ħajkunem u kol substitut, u sur u sur Karkov flok il-sur Petrovski, u għal-grupp għuwe, il-sur Jimenez Vilera, ħajuħodlu postu il-sinjura Dinekoka. Is-sur Katuka ħajjieħodlu postu sur Ganessi. Umbat għall-SND unna u koll il-sostituta il-senjura Sanalova. Għanna il-kworum fil-kamra għaw iktar mill-kwart tal-membri prezenti u għalek jiena insejja għall-ismi tal-kandidati għal pożizzjoni tal-President. Is-Sinjura Deli għal Hodor. Aziz kollegi wa pjaċir tijaj, fisem il-grupp tiegħi illi inħabbar il-kandidatura tal-kollega tiegħi Mikael Kramer għal post ta' President huwa persuna diligenti ħafna illi involut uh, ħafna fit trasport u nissuġġerixxi għalhekk illi illum eh, tirringrazzaw għal eh, ħidma tiegħu matul dawn l-aħħar xar snin f'dan il-kumitat u jiena ċerta li ħajkun president tajjeb ħafna ta' dan il-kumitat. Grazzi ħafna. Is-sur eh, Kramer jaċċetta din il-pożizzjoni? Is-sur Kramer jgħid li iva jaċċetta? Mela, Għalek, huwa qed eh, jikkonforma ma' rekwiżiti kollha għaw xi kandidati oħra għal president ta' dan il-kumitat ma jidirx illi hemm għalek skont ir-regoli jekk ma hemm lebda oppożizzjoni jiena nissuġġerixxi li dan jiġi elett permezz ta' akklamazzjoni. Je vous présente en votre nom à tous toutes mes félicitations. Mela, jiena għalek eh, natik merħba u nishtiq la presidenza twila u mimlija kontentezza. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sinjuri, kollegi, dinja esperjenza mhux tas-soltu, hija xi ħaġa ġdida li hija li nkun hawnhekk u nħares lejkom minn din il-pożizzjoni, nirringrazzakom tal-fiduċja li għamil li poġġejtu fija u jiena ħanibqa' u eh, nikkopera magħkom u nispera li nibqgħu naħdmu flimkien. Nirringrassa lis segretarjat anka lilkom tal-fiduċja u għalek nadu għal ewwel viċi president għal grupp tal-Alde l-għonet nishtiq eh, nifraħlek eh, Mikael eh, bħala president u jina zgur illi ħanaħdmu tajjeb. Jina niproponi lil Dominik Rike li la ħafna u koll f'dan il-komitat ta' trasport u dan ħajkun eh, ħajkun wiċċ familjari jekk jerġa' jiġi eh, rielet u għalhekk aħna qegħdin nipproponuha. Iva huwa wiċċ familjari ħafna fil-fatt kien eh, bil-qeda hawnhekk ftit ħin ilu. Aw xi kandidati oħra? Jekk le? Allura ukoll nistgħu neleġġuh permezz ta' akklamazzjoni. Und darf nur mal fragen, Dominik, Rike, sind Sie einverstanden? Dominik, Rike? Kon se nistaqsik jek taċċettax, Iva taċċetta tajjeb ħafna. Jekk joġbok eja hu postu kawnek ah, ħdejna fuq il-podium. Er ja, der zweite Vizepräsident des Ausschusses. It-tieni viċi President tal-Kumitat għanna proposta għal din il-pozizjoni. Fisem il-grupp tal-PPN nissuġġerixxi li kollega tiegħi lil Dieter Leiber Koha. Dan huwa wkoll membru ilu membru għal numru ta' snin jiena ġdid hawnhekk għalhekk huwa jkun jista' jgħinni aħna lek nissuġġerixxu lil Dieter Riblacht Koch bħala it-tieni viċi eh, president ta' dan il-Kumitat ta' Trasport. Eh, grazzi ħafna lil Sul van der Kamp. Għaw xi eh, persuna oħra li qed tiġi kandidata jekk le mela inti taċċetta Sur Dieter Koch il membra għatjajt li Iva jaċċetta għalek ħajkonna neleġuħ per ta' klamazzjoni. Korrekt si bitten, hier oben dan jetzt Platz zu nehmen. Ihnen ist l-sur koħi jista' jiġi hawnhekk magħna fuq il-mejda. Ja, danke. Ja, aber er hat seinen Schritt hier einverstanden. Dann kommen wir zu dem dritten stellvertretenden Vorsitzenden. Naddu issa għattilet viċi, President Robert Ziller. L-għonet nishti nifra l-Mikael il-Dominiku l-Dieter għal pozizjoni u jiena nixtieq fisem li CR eh, niproponi lil Tomas Porejba bħala viċi president huwa mhux jietaw palissa imma huwa bil-miktub eh, aċċetta li jieħu din il-pożizzjoni jekk jiġi eletta. Nishti nistaqsi jekk hawnx xi kandidati oħra għal din il-pożizzjoni le ma hawnx mela għalhekk huwa eh, l kontent kuntent aħna nistgħu eh, ukoll eh, neleġuh permezz ta' akklamazzjoni. Mela, Thomas Poreba ġiele elett u naddu għal-reba, għal-raba viċi president, għanna xi kandidati għal kandidati għal raba pożizzjoni Ismail Ertuk, nifraħlek l-għanet għal-pożizzjoni tiegħek u anka l-viċi president il-kandidat tagħna huwa il-kollega mill-Ungarija Israħ Xuħ Jeni mhuwiex ġdid huwa espert fil-kustonijiet tat-turizmu tat trasport huwa għalhekk aħna u li jintom ta' podġawħa u tivutaw favur tiegħek. Ich frage, gibt es Gegenkandidaturen? Aw xi kandidati oħra? Frage wäre gewesen, ob yes, I would like to work together with you. Thanks. Taċċetta il-mistoqsija? Iva jaċċetta? Grazzi. Ħafna mela l-istess permessa akklamazzjoni ġi elett. nishtiq nistidnek, nistiden li l-istavan biex jiġi għawnek mana fuq il-podium. Okay, yeah. Ja, das ging ja alles ziemlich schnell und reibungslos in diesem Mela. Konna veloċi tasso, ma kanna lebda problemi u uh, bidu li awgura tajjeb naf li jista' jkun hemm differenzi bejnietna ma żgur li ħajrnexxina nikkoperaw Hawnhekk aħna niddiskutu trasportu anka il-bidla il-bidla tal-klima u aħna insistejna li kona eh, l-anijiet um, eh, tal-istrateġija tal-2020 li jkunu inklużu kol biex aħna nkunu nistgħu innaqsu nilħu l-miri tagħna fit-tnaqqis tal-emissjonijiet. Din kienet xi ħaġa li xtaqnija fil-kumitat minħabba l-bidliet eh, illi eh, qed saħħu fil-bidla tal-klima eh, mill-disejnijat li lawn nafu x'seħ minħabba l-emissjonijiet erna xina naqsu b-24% min naħa tal-domestika imma fir rigward ta' trasport l-emissjonijiet żdiedu il-setturi l-oħra raw suċċess b'ċertu spejjeż u issa aħna wkoll irridu nagħmlu l-istess ħaġa fit-trasport. Rajna eh, il-xejriet ta' zieda fl-emissjonijiet għalhekk iridu eh, veru naħdmu favur it-trasport ma rridu wkoll iddefendu il-klima. Xi ħaġa oħra li ġiet aċċettata huwa li kif se ninternalizzaw l-ispejjeż esterni u għanna għasamiħor li huwa raba pakket tal-ferroviji u ħankunu għedin eh, niltaqaw fit-22 ta' Lulju u għan eh, ikonna il-komissarju Sim Kallas u anka l-Ministru ta' Trasport Taljan eh, li palissa għandhom il-presidenza u għalek issa sar il-ħin għaw komitati oħra li għet jistennow biex uh, n postna nixtieq għalek nirringrazzjakom tal-li kontu involuti b'mod attiv u anka tal-fiduċa li intom poġġejtu fija bħala president nispera li jiena inkun nista eh, nimxi b'mod tajab fir wol tijaj.